għar bil gruppi PPE tal-PPE li sijar nħodor lej l-alde u l-INL għal bidlieta eh, tal-modifiki fin-nomini tal-Kummissjonijiet u delegazzjonijiet. Esek ma jkunx hemm kommenti sakemm jiġi adottatu il-minuti dawn in-nomini se isu bħala approvati.